Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Sitzung ist wieder auf. Il-punti li għanna fuq l-agenda u rakomendazzjoni għattini għali minn Mendes dwar l-ismijiet ta' tessuti u l-etiketti għal marbut ma' dan. Nishtiq naddi il-mikrofon il-rapporter sul Mendes. Voorzitter, uh, u begint al heel snel, dus uh, dan ben ik niet gewend dat we meteen aan het woord. Grazie, president. Jena minix imdorri illi naqbatu nibda ek ċumbum. Nishtan ringrazzja l-kulħat tal-kooperazzjoni li kienna fl-imkien ma' xedew rapporter, ringrazzja l-komitat u kol għal-mod kif aħna kooperajna u kol l-kunsil għalix grazzi għal-presidenza ungeriza jena nħoss illi aħna ħriġna minn dan il-blok illi kellna dwar din il-kwistjoni, jiena sodisfa' dwar il-fatt illi dan huwa regolament u mhux direttiva għaliex nisħa illi ir-regolamenti jistgħu jikkontribwixxu biex jiġu l-lesti issu intern. Il-professur Monti saħaq dwar dan fir rapport tiegħu fatti? Aħna spiss ikonna serje ta' liġijiet illi ma jiġux applikatu għalek ma jaħdimx is-suq intern, ma jaħdimx tajjeb, hawnhekk għandna serje ta' punti illi ġew tejba. Kien hemm proposta li saret mill-Kumitat tas-Suq Intern u l-ħarsin tal-Konsumatur, aħna ma konniex nitkellmu fil-bidu dwar konsumaturi, iżda aħna bħala politiċi sħaqna illi irridu nieħdu konsiderazzjoni l-importanza tal-konsumaturi u hekk għamilna. Infatti ho seri ta' punti importanti u qed naħseb iktar dwar ir-reazzjonijiet allerġiċi. Il-Kummissjoni għaltina li għal-esta li tagħmel riċerka dwar il-punti l-iktar importanti. Fi 30 ta' settembru 2013 ser jiġi preżentat studju u r-riżultati pożittivi ser jiġu mibdula fl-leġizlazzjoni ġdida. Jekk ikun hemm riżultat pożittiv, il-Kunsill qal illi huwa jixtieq jirrifletti dwar din il-kwistjoni. Sustanzi kimiċi u allerġiji, hemm ħafna konsumaturi illi jkollhom allerġija e kif huma jieħdu nnifs ta' ċerti sustanzi u nkella jilbsu eh, ċertu tip ta' tessuti, u dan kollha rridu nsuħ in konsiderazzjoni, rridu nsuħ in konsiderazzjoni, imbagħad hemm prattika mhux leali u mill-2005 għaw proibizzjoni fuq din il-prattika fl-Unjoni Ewropea, iżda spiss ikun hemm leġislazzjoni wis limitata biex nevitaw illi jkun hemm abbuż dwar l-indikazzjoni tal-oriġni tal-prodott u għalhekk għandna tabla l-Kummissjoni biex tivverifika biex tiċċara l-produtturi illi hekk kif jingħati li prodott sar fil-Ġermanja, fl-Italja u kella fl-Olanda ta' bil-ħaq irrit ikun sar irrit ikun ġi prodott f'dan il-pajis. U mux 99% jkun sar fiċ ċina u l-1% jkun sar fl-Europa u jiġi t-tikketjat li kiku sar fl-Europa. Mbagħad hemm il-limiti wkoll. Jiena sodisfatt li qegħdin niftħu l-bibina teknoloġija moderna u mhux biss it-tessuti l-antiki bil-tikketta l-antika li qed jiġu preżentati b'dan il-mod ġod ġdid. Iżda hawn teknika ġdida illi tista' tgħinha, tista' tgħin il-konsumatur biex ikun informat aktar. Mbagħad dak illi aċċetta il-kunsill huwa illi jkun hemm imma l-karta l-oriġni tal-prodotti li għandhom oriġni ġeja mill-annimali u din tissemma fil-tikketta, naħseb li din importanti għal-konsumaturi. Imbagħad hemm lan tal-istudju tal-Kummissjoni li tevita li jkun hemm xkiel biex il-suq uniku jaħdem tajjeb, jaħdem ħarir. U hemm riferiment dwar l-e-commerce tajjeb li nsemmu dan l-e-commerce, imma jirtu kunem standards Ewropej u dwar it-tikketjar. Għan it-tamaw li dan nabbaħna xiftit. Umbat ma naħsbux illi fid-dinja tal-lum u għal-kas illi jkollna tikketta li jkun hemm 23 lingwa differenti fiha u għalhekk jiena naħseb illi l-istqarrija illi sejra tiġi preżentata mill-Kunsill ser toħloq biżejjed fiduċja biex ikollna riżultat pożittiv. Nixtieq nirringrazzja l kulħadd ta' riżultat li ksibna u nixtieq nirringrazzjakom għal kooperazzjoni l-ewwel qabel kollox. Grazzi lill kollega Menders fisem il-Kunsill l-Onorevoli Gjuri. Grazzi, President. President, Commissario, Membri, Su Menders, kollegi. hija xi ħaġa pożittiva li ksibna ħafna fit-tieni qari dwar regolament ġdid marbut ma l-ismijiet ta' tessuti u l-etikettjar. Il-tlet istituzzjonijiet ħadmu flimkien mill-qrib u stanna dan ir-riżultat qudiemna. Permettuli nara fil-ħidma eċċellenti tal-Kunsill hawnhekk qudiem il-Parlament nixtieq ringrazzja wkoll lill-rapporter Tony Menders u l-istaff tiegħu tal-ħidma eċċellenti tagħhom li huma taw il-kontribut tagħhom f'dan il-proċess. Nixtieq ringrazzja l-Presidenza Svediża, Spanjola u Ungeriża wkoll. Għaliex ma stajniex niksbu dan ir-riżultat nhar il-ħidma ta' tħejjija li huma għamlu. Il-Kummissjoni dejjem kienet imsieħba kostruttiva. Jekk kollox imur skont kif ippjanat, il-Kunsill jista' jaqbel dwar dan it-test fil-bidu tal-ħarifa mbagħad it-test legali jkun jista' jidħol fis-seħħ fl-2012. Dan ir-regolament il-ġdid jikkontribwixxi b'mod sostanzjali għal ħidma tal-suq uniku. Dispożizzjonijiet legali għall iżvilupp u l-applikazzjoni ta' tessuti il-ġodda fibri ta' tessuti ser jipromovu l-innovazzjoni fis-settur tal-tessuti u l-ħwejjeġ. U għalhekk il-konsumaturi ser jibbenefikaw minn dan fi stadju bikri. Il-Presidenza Ungerisa hija konvinta li r regolament ser jikkontribwixxi biex kien hemm aktar ċertezza legali u ser jitejjeb ukoll il-ħarsien tal-konsumatur. Hemm klawżola illi tagħti aktar ċertezza lill-leġislaturi minħabba dan l-istudju illi aħna qegħdin naraw ser nindirizzaw ukoll l-etikettjar ta' oriġni wkoll il-sustanzi allerġiċi u t-tikketjar elettroniku wkoll. Il-Parlament Ewropew u l-Kunsill saħqu fil-dikjarazzjoni, la bosta dikjarazzjoni tagħhom illi traċċabilità tal-prodotti tas tessuti hija xi ħaġa tassew importanti u nikkunsidrawha bħala xi ħaġa importanti. L-att legali ser jagħmilha possibbli li jkollna għarfien malajr tal-fibri tat-tessuti wkoll it-tikketjar tal-għamla eżatta tal-fibri ser tiġi inkluża u hemm dan ir-rekwiżit ukoll biex jiġu indikati sostanzi ta' partijiet mhux magħmula minn tessuti li ġejjin mill-annimali. Dan kollu ser jikkontribwixxi f'dan il-qasam. Grazzi tas-sew. Grazzi, il-kellim li jmiss is-Sur Tajani Viċi President tal-Kummissjoni. Eżis deputati, sinjuri, jiena nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Manders, ir rapporter għall-ħidma tiegħu flimkien ma' Shadow Rapporters u il kummissjoni għaliex intlaħa ftehim negozjati li ma kinux faċli, iżda jiena nisħa illi kienet ħaġa importanti illi stajna naqblu fit-tieni qari li dan ser jippermetti biex iċ-ċittadini jibbenefikaw minn dawn il-fibri l-ġodda dawn il-prodotti innovattivi illi ser joħorġu minn dan il bil U koll nistaw innaqsu l-ispejjeż. L-industrija tista' tnaqqas l-ispejjeż biex nirringrazzja l-Parlament għal ix-xogħol tal-kontribut tiegħu fid-dibattitu interistituzzjonali bl-emendi li huwa ressa. Xi wħud minn dawn l-emendi tkellmu l-aktar dwar dimensjoni politika saħ u dwar din id-dimensjoni u l-interess illi għandhom il-konsumaturi fir rigward ta' din il-kwistjoni. Infatti l-ewwel qarriġi ta' totata maġġoranza fil-Parlament kienet tisħaq dwar il tieġa illi nniedu dibattitu dwar it-tikketjar tal-prodotti ta' tessuti u ninkludu wkoll il-kwistjoni tal-marka ta' oriġni kif ukoll ir-regolament jiġi estis f'setturi partikolari kif tafu intalbet flessibilità mingħand kulħadd biex tajna nsibu soluzzjonijiet fil-prattika għall-istituzzjonijiet jiena nisħa illi il-test li dwar dwaru huwa kompromessi bilanċat illi jintegra ħafna mill-emendi li ġew preżentati mill-Parlament u jħalli spazju Dinja xi ħaġa importanti li squ dwarha kif għamlu l-onorevoli Gjori. spazju biex fil-ġejjeni ikun hemm aktar żvilupp. Kif jidħol fis seħħ dan ir-regolament il-ġdid, il-konsumaturi ser jkollhom aktar informazzjoni dwar il-preżenza ta' partijiet mhux magħmula minn tessuti ġejjin mill-annimali u kol dwar l għamla kollha kemmijiet tal-prodotti tat-tessuti. Riżultati uħar il-ħareġ minn dan ir-regolament il-ġdid huwa dwar is-semplifikazzjoni għaliex il-Kummissjoni ser tibdel bliġijiet Ewropej għannes tekniku dettaljat ta' aktar minn 50 paġna. Iżda rajna wkoll riżultati immedjati ta' dan ir-regolament li dawn mhumiex l-aħħar fażi ma jsawrux l-aħħar fażi tal-proċedura, imma punt ta' tluq biex nibdew din l-analiżi tagħna u ntelbu ntejbu il-leġiżlazzjoni. Infatti, t-testa-regolamenti ġdid fieħem previst klawżola ta' revizjoni globali li tistider il-Kummissjoni biex tirrevedi dmirijiet oħra marbuta t-tekket ittekkettjar f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni għalhekk ser tressa il-proposti leġislativi xirqa fis-settur fejn u fejn hija meħtieġa armonizzazzjoni akbar u jiena qed nimpenja ruħi hawnhekk quddiem il-Parlament Ewropew illi nindirizza din ir-reviżjoni mill-aktar fis possibbli u bl-iktar mod profond aħna lesti illi nindirizzaw il-konsumaturi dwar ċertu kwistjonijiet fundamentali li mija il-formazzjoni l-aktar importanti u kif trid issir disponibbli din l-informazzjoni blima mod l-iżviluppi teknoloġiċi, ġifieri l-e-commerce għandhom effett fuq il-modi ta' kif wieħed jixtri il-prodotti ta' tessuti blima mod il-ħtiġijiet dejjem jikbru ta' traċċabilità, sostenibilità u responsabilità soċjali tal-intrapriżi qegħdin jinfluwenzaw il-suq tal-fibri ta' tessuti. Kif nistaw nużaw aħjar it-teknoloġija li għanna f'din l-era digitali? U kif aħna pala istituzzjoni tal-Unjoni nistaw niranġaw il ġijiet tagħna skont il-ħtiġijiet ta' ċittadini fl-ambitu etiku, soċjali u ambientali. Dawn huma ħut mis-suġġetti sur President illi dwarhom diġà bdejna naħdmu. Kif tistgħu timmaġinaw il-markar tal-oriġni ser ikun wieħed mill-elementi ewlenin tal-ħidma tagħna. Ir-rjeżami għalhekk ser tkun okkażjoni biex nerġgħu nisħu jiena nerġa' nisħaq l-appoġġ tiegħi għal marka ta' oriġni u darba l dejjem niċċara l-kwistjoni tal-made li huwa strument meħtieġ biex ikun hemm il-kompetittività tal-intrapriżi Ewropej u s-saħħa taċ-ċittadini tal-Unjoni ser nazaminaw dan is-suġġett l aktar mod profond biex ikonna regoli ċari u nkunu nistgħu nevitaw informazzjoni għarriqa u nħaffu il-proċess ta' għażla ta' ċittadini meta huma jiġu biex jistru l-prodott. Il-Kummissjoni kol se tevalwa il rabta kif qal rapport rapporter Menders bejn l-allerġiji u sustanzi kimiċi illi jiġu użati fil-prodotti tat-tessuti. Analiżi speċifika illi ser titwettaq f'dan is-settur tista' tintejdilna kif nistgħu nużaw aħjar il-leġislazzjoni attwali bħal pereżempju dik ta' REACH. L-etiket bil-marka Made in min ser jixtri ser ikun ċert illi kun qed jixtri prodott tat-tessuti illi ma jagħmilux ħsara, ma jagħmilx ħsara lis saħħa tiegħu u l-tfal tiegħu għaliex ser iħares ir-regoli kollha ta' dan ir-regolament hekk importanti illi l-istituzzjonijiet permess ta' ċertu sagrifiċċji li huma għamlu qed jimponu lill-industrija kollha ta' dan is-settur. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Kunsill għaliex huwa saħaq dwar l-importanza ta' din il-klawżola huwa kien disponibbli li jaħdem mal-Kummissjoni mill-bidu net biex jidaħħal dan ir-regolament jintegrah il-Kummissjoni se tippreżenta rapport u ser ikun hemm mbagħad proposta leġislativa sa 30 ta' Settembru 2013 hija l-intenzjoni tiegħi illi jiena nipprova naġġel il-proċess biex neħilsu dan mill-aktar fis possibbli u għalhekk jiena diġà qed illi lest illi nibda naħdem. Grazzi. Grazzi Kummissarju Tajani fisem il-grupp l-onorevoli komma żewġ minuti. Grazzi President, eżis kollegi, eżis Kummissarju. Fl-aħħar il-ħaqna dwar dan il dokument ek importanti aħna il-koll għamilna sforz kbir biex inkunu nistaw nsibu pozizjoni komuni bejn il-pozizjoni differenti illi kellu l-Parlament u l-Konsillanti jgħi kienu ser jibqa' dak illi nadottaw liġijiet vinkollanti dwar l-indikazzjoni ta' oriġni tal-prodotti tat tessuti. Il-konsumaturi l-intraprizi irridu jiġu mħarsa Jina nisħaq il-kompromess li ħaqna l-lum u riżultat tajjeb ħafna. Jina tlab il-kollegi tiegħi biex jiġġieldu, jissiltu mal-Konsil. U mhux qed sa din il-kelma jissiltu b'kombinazzjoni għaliex in-negozjati ma tantx kienu faċli. U hija ġlida mhux biss biex niksbu il mejdin imma wkoll niksbu il traċċabilità Din tal-aħħar hija triq tajba biex naħna nifurmaw il-konsumatur qabel ma huwa jixtri il-prodott. Illum il-konsumaturi Ewropej qed isibu fuq is-suq Eh, prodotti li għandhom indikazzjoni li huma magħmula fl-Italja, fil-Ġermanja, fi Franza, iżda ikunu saru kważi kollha kemm huma band oħra. Qed nitlob illi tiġi użata teknoloġija ġdida bħal mikroċip u l-RFD biex aħna niġġieldu illi jkun hemm il-kontrafazzjoni tal-prodotti. Aħna nisħu illi s-settur tat testuti għandu bżonn illi aħna nipproteġuh mill-aktar fis possibbli bi dikjerazzjoni konġunta li ser jadottaw il-Parlament u l kunsil se naraw l-importanza ta' traċċabilità u l-indikazzjoni tal-oriġni minn dan din il-bidla fl-approċ tal-Kunsill tiġenni nittama fil ġejjieni Nixtieq nirringrazzja l-darba l-Kummissjoni għall-kollaborazzjoni tagħha u għall-impenn li l-Kummissarju stess għalinna illi ser jieħu biex jaġġel il-proċess. Nixtieq nirringrazzjah minn qalbi għaliex is-settur tat-tessuti hekk jeħtieġ. Ma rridux inħallu li ċittadini tagħna jistennew illi jkollhom informazzjoni ta' vera fuq il-prodotti li huma qed jixtru. Aħna rridu nilħu dan lan għaliex jekk aħna nilħu dan lan dan huwa fl-interess tagħna lkoll. Grazzi Onorevoli Komi. L-Onorevoli Xaldi Mose. Kollegi, Komissarju, nu koll nixtieq Nirringrazzjakom għal kompromessi li aħna sibna l-rapporter l-ewwel qabel kollox is-Sur Menders illi ħadem bisħieħ u ħoloq spiritu ta' kompromess fil-Parlament. il kummissjoni rasqet il-proposta tagħha ftit ta' żmien ilu kienet proposta teknika illi kienet tagħti vantaġġi lill-kumpaniji biss. Iżda permezz tal-proċess fil-Parlament aħna nnexxinna indaħlu elementi illi waslu biex din il-leġislazzjoni minna jibbenefikaw ukoll il-konsumaturi. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa ewlenija, xi kruċjali. Irridu it-tiketjar, irridu sigurtà aħjar għall-konsumaturi. Meta aħna nimplementaw din il-leġislazzjoni, din kienet xi ħaġa importanti immensa lija u għal-grupp SND. Aħna ridna nisguraw illi ma jkunx hemm problema ta' saħħa marbuta ma' tessuti, problema illi għandna fis-suq uniku. U għalhekk aħna kuntenti illi kif għadu kemm jgħid il-Kummissarju, aħna kuntenti li ser ikun hemm studju li jiżgura li ma jkunx hemm traċċi ta' sustanzi ta' periklu fil-prodotti tagħna li jistgħu jikkawżaw allerġiji din hija xi ħaġa tassew importanti u sodisfatti b'dan fil-grupp SND. Aħna naqblu wkoll illi traċċabilità tal-oriġni hija ħaġa importanti immens għaliex din tagħti informazzjoni lill konsumaturi hija ħaġa li jridu għall konsumaturi Jiena wkoll nittama li jmorru pass ulterjuri u nkunu nistgħu narmonizzaw il-daqsijiet tal-ħwejjeġ, nużaw teknoloġija ġdida pereżempju fit-tiketjar ta' tassuti fil-ġejjeni. Naħseb li ksibna progress, iżda irridu nitalmu wkoll. Illi huwa importanti li meta jkollna leġizlazzjoni hawnhekk minna jibbenefikaw kemm il-kumpaniji iżda wkoll fl-istess waqt il-konsumaturi. Ekk inkunu nistgħu niżguraw illi s-suq uniku jkun jista' jaħdem ħarir. Nixtieq nirringrazzja lill kollegi għal kooperazzjoni tagħhom. Naħseb li ksibna riżultat tajjeb immens, grazzi. Grazzi tassew, onorevoli Mose. Issa għal minutu u nofsi sur Buzoj. Grazzi, President. Vice President tal kummissjoni kollegi, nixtieq nifraħ l-rapporter tagħna is-Sur Manders għall-isforzi tiegħu, għal determinazzjoni tiegħu meta huwa negozja mal-Kunsill dwar dan l abbosta ta' regolament jiena nilqa il-ftehim li ħaqna mal-Kunsill fit-tieni qari anke jekk nistgħu ntejbu dan ser iwassal kompetittività miżjud addizzjonali fil-settur ta' tessuti u ser jibbenefikaw ukoll il-konsumaturi. Hemm ħafna aspetti marbuta ma' dan il-ftehim l-ewwel il-proċedura biex nimponu proċedura semplifikata tal-ewwel għan-nies dan ser jemra possibbli biex ikunu jistgħu jiġu allokati flejjes għall innovazzjoni da minnu ser u koll il-konsumaturi għaliex ser ikunu qegħdin inkoraġġixxu l-innovazzjoni. jena nagħmel dan ir-regolament għandu vantaġġi għall konsumaturi minħabba rekwiżiti tal-etikettjar. L-informazzjoni eh, adegwata dwar il-prodotti hija xi ħaġa ovvja. Id-diskussjonijiet kienu twal iżda rajna illi qed minnhom benefikaw il-konsumaturi. Naħseb li neħtieġu aktar ħin biex nevalwaw l-impatt ta' rekwiżiti addizzjonali fil-qasam tal-ittiketti għal-iktar dwar l-oriġni u s-sistema armonizzata tal-ittikettjar tal-sajżis tad-daqsijiet tal wejjeġ Dan għandu kollha ewwel pass il qudiem Jiena nemmen il-rekwiżiti illi nittiketjaw il-parti mhux ta' tessuti li ġejjin mill-annimali toħloq problema għaliex hemm konsumaturi li ma jridux li jixtru dawn it-tip ta' materjali. Dan ir-regolament se jikkontribwixxi biex jitwetta is-suq uniku u jiena din il-ħaġa nappoġġa bisħieħ. Grazzi tassew, kollega Buzoj. Issa is-sur bila na żewġ minuti. Grazzi tassew, President. Il-semplifikazzjoni tal- regolamenti attwali dwar l-ittiketjar tal-prodotti tat-tessuti għandu lan għandha lan illi niżguraw illi tessuti il-fibri ta' tessuti l-ġodda jistgħu jiġu sviluppati u introdotti fis-suq. Il-proposta li se nifutaw dwar għada hija differenti minn dik li ġiet proposta mill-Kummissjoni Ewropea illi daħlet bażikament kwistjonijiet tekniċi u regolamenti. Lan ġenerali huwa illi niffaċilitaw il-proċess ta' reġistrazzjoni għal fibri ta' tessuti il-ġodda biex nappoġġaw l-iżvilupp fis-settur tal-tessuti. Irridu niżguraw ukoll fl-istess waqt li l-konsumaturi jkun jistgħu jużaw dawn il-fibri, dawn il-prodotti l-ġodda. Din il-ħidma l-ġdida tagħna waslet għal simplifikazzjoni sinifikanti tal-proċeduri. Il-Parlament ippropona wkoll titjib sinifikanti tal-regoli marbuta mal-immarkar tal-oriġni Jiena sodisfatt illi aħna l-ħakna kompromess. Nixtieq ngħidilkom illi il-grupp tiegħi kien favur il-proposta oriġinali tal-Kummissjoni illi ser twassal biex il-suq u l-konsumaturi jibbenefikaw mill-aktar fis possibbli. Il-Kummissarju ser jiġi mitlub biex janalizza f'aktar dettal l-etikettjar tal-Mejdin għal prodotti ta' tessuti li jiġu prodotti li l mill-Unjoni Ewropea. U ser u joħroġ b'rapport sal-2013 dwar is sistema il-ġdida tal-immarkar u l-ittiketjar tal-prodotti. Jista' jkun li hemm proposta leġislattiva marbuta ma' dan. Dak li ksibna ser jiżgura li ser tingħata biżżejjed informazzjoni dwar il-prodotti ta' oriġni mill-annimali jekk aħna nkomplu nagħtu tarif tajjeb lill konsumaturi jekk inkomplu naħdmu dwar id-daqsijiet eh, li għandhom ikunu l-istess fil-settur tal-tessuti aħna irridu dejjem inżommu f'moħħna il-konsumaturi. Grazzi. Grazzi, Sinjura Svensen, żewġ minuti. Grazzi, aħna dejjem ngħidu li l-setta tal konsumatur importanti, ma jek tassew ħanħdu bis-serjetà din. Mela irridu namlu dak li aħna ngħidu u nagħtu fatt il-konsumatur li ċ-ċansi li juża s-seta tiegħu li ikollu biżejjed informazzjoni dwar il-prodott biex hu jkun jista' jagħmel deċiżjoni siwja u informata. Għalhekk nixtieq ningrazzja mod speċjali Sur Manders, ir-rapporter għall-impen tiegħu għall-fatt li ħadem sfiq biex jara li konsumatur, ħarsin ta' konsumatur u wkoll ħaddan f'dan ir-rapport. Jiena nirringrazzja reporters illi wrew impenn kbir biex ittejbu is-setta ta' konsumaturi. Jiena pala xadow ukoll ressaq temendi fisem il-GUI u l-NGL u dawn għandu xaqsam ma l markata ta' oriġini, il-prodotti tal-prodotti tal-animali jridu jiġu markati mod mandatori u t U Aħna ma stajniex indaħlu kollox fil-rapport, iżda jiena kontentu ħafna bil-rapport li jessa għanna u jiena nishtiq nejt jena napodġa dan il rizultat ħari. Jiena nixtieq ninsemmi nuqqas informazzjoni li għandha dak li huma il-kimiċi u rapporti oħrajn u prodotti oħrajn li aħna għandna meta nużaw eh, ċertu tassuti. Il-Kommissjoni qalulna li saħħa joħorġu studji fuq dan is-suġġett. U x'najt kemm hu importanti illi aħna ikonna dawn l-istudji sabiex is-saħħa pubblika tkun fuq qudiem fuq l-aġenda tagħna. U kun nistgħu niġġieldu kontra dan il-tkabbir fl-allerġija dawn l-allerġija qed naraw dal aħħar snin żdiedu bil-kbir u jekk aħna rridu u għalhekk aħna rridu naraw il-konnezzjonijiet x'inhuma u niġilduhom knistgħu. Il-prodotti l-animali wkoll jkunu immarkati Nixtieq ningrazzja l-kulħadd illi għamel dan ix-xogħol siwi biex intejbu is-setta tal-konsumatur Grissi tassew. Grazzi Sessur Rossi, minuta. Grazzi, President, onorevoli kollegi. Aħna qed nitkellmu dwar direttiva li aħna rridu sostitwixxu għax id-direttiva li għandna ma dixtot u issa nitkellmu dwar um, Fair Clearance u l-Kummissjoni Ewropea kif ukoll il diminuzzjoni tal-sostanzi li jagħmlu prodott. Għanna tikketjar tal-prodott oriġini u l-obbligu li najdu eżattament x'inhu l-kompożizzjoni ta' oġġett, imma il-pożizzjoni tal-Konsil timur kontra tekst li aħna għandna tal-Parlament mod partikolari kontrollu referiment tal-Maiden kif ukoll il-traċċabilità, introduzzjoni ta' traċċabilità fil-tikketjar ta' prodotti ta' tessuti Wara li konna il-tini qari li mko aċċettat tekst li fl-ħar mill-ħar ma jisodisfanix, ma xmamx il-marki ta' oriġini. U aħna votaw kontra għalli xaħna ma rnexxinniex innatu informazzjoni tajba u ġusta fuq l-oriġini u kompożizzjoni tal-prodott tal-konsumatur. Vielen Dank, Herr Kollege Rossi. Grazie, Sir Rossi. Sur Komush, etaw? Sur Kansian. Grazzi. Grazzi, Sir President, Sir Komissarju, Sir Ministru. Dan il-regolament il-ġdid fuq it-tikettijar tal-prodotti tuti illi aħna ser nivutaw dwar u għadat fil-plenarja l-Europa laħqet għan illi la t-prova t-ġilet għal snin. Anki jekk dan huwa biss l-ewwel pass lejn dik il-leġizlazzjoni sħiħa irridu nħarsu l-konsumaturi Ewropej kollha u billi nagħmlu indikazzjonijiet tal pajjiżi ta' oriġini kif ukoll indikazzjoni ta' mekkaniżmu ta' traċċabilità. U aħna qed jiena naqra b'favur il favorevoli il-proposta li tresqet rigward is-sistemi ġodda ta' tikketjar li jkunu tal preċiżi u sħaħ illi ħadnu iktar informazzjoni dwar in-natura u minn fejn fejġej prodott li ġej minn pajjiżi terzi u li jinbjaw fl-Unjoni Ewropea u bekk nkun għadin ħarsu wkoll il-konsumatur biex wieħed milli jinbijaw eh, b'mod qarri prodotti folos. U nittama illi dan jista' jħeġġeġ innovazzjoni ta' tessuti kif ukoll tal-dinja tal-ħwejjeġ, l istoria tal-ħwejjeġ biex bekk inkunu nistgħu inejnu wkoll l-industrija tagħna biex ikunu innovattivi, dan ukoll se tgħin il-fabriki u l-manufattur il-prodotti li jiġu manufatturati fl-Ewropa u għasenjal pozittiv illi qed nibatu li 27 stat membru billi nagħtu konsens illi kun hemm it-traċabilità tal-prodotti tagħhom li huma tessuti biex bekk il-konsumaturi kollu ktar informazzjoni sieħa fuq il-prodotti meta mqablu ma dak il-made in li għandna palissa li jista' jkun għarriqi u e, aħna għanna bżon issa t-kattjar fuq il-tessuti jiġu u kol imwessa għal setturi oħrajn ikordnaw proposti leġislativi bejnietom u illi nisħu illi mumiex bis fuq il-fibra li tiġi e, u kol approvata imma oħrajn, natura ta' prodotti oħrajn. U jiena naħseb illi dak li id-data li għanna settembru huwa temp periodu ta' żmien twil wis u aħna rridu provaw inqasruha. Vielen Dank, Herr Kollege Kanzian. Es folgt nun für eine Minute Frau Kollegin Irigoyen Perez. Mella, issa, Signora Kanzian. Grazie, tassew. Nixtieq nibda l-kommenti billi nifraħ lil dawk kollha li għamluh possibbli dan il ftejim Dan huwa ftehim li l-koll għandna nilqgħu għax jeffettwa r-realtà ta' kuljum ta' ċittadin Ewropew. Peress li xie nieħu approċ kostruttiv nixtieq ngħid dan li ġej nixtieq ngħid kemm importanti illi nippruvdaw nipprovdu informazzjoni preċiża u relevanti li faċli wieħed jifmu meta nitkellmu dwar prodotti ta', tessuti u kompożizzjoni tagħhom għal xejn ħajkonna lista kompluta ta' komponenti u informazzjoni dwar il-prodott jekk dan ma il-konsumatur ma jistax jaqraħ mod faċli. Aħna irridu naċċertaw illi irna konna sistema Ewropea għal tikkatjar fuq il-daqsijiet li jirrifletti wkoll il-figura tagħna għal xewel ħaġa meta morru biex nixxu xi ħaġa li ħaġa nħarsu li huwa il-daqs ta' ta' ta' biċċa ħana nixtru. Allura rridu niktorna mhux ħaġa fuq il-di tal daqs Grazzi Sur Schmidt. Grazzi, Jossi Sur Mendes. Ingrazzi ħad kost li jenna u kol dawn il-prodotti u kol fuq il-ġiltu li eh, daħal. U jiena, pero naħseb li jekk il-konsumatur se jagħmel għażla tajba id dan irtu mubazat fuq formazzjoni li hija fidabbli. Palissa għanna id-tessuti daħlin minn mnadi kollha tad-dinja U diffkos impossibli namlu dan it-tip ta' marka ta' oriġni u etzoni m'għandix semma xi kwestjonijiet minn daw. Ġifiri issa ser nittokka kif għan ngħidu minn jiġi minn fej. U l-attiv ta' tikketjar ta' oriġni iva jista' jkun biex jinforma l-konsumatur. Iżda jista' jkun eh, qed nattu xemx bl-arbin fl-aħħar fil-aħħar x'jista' jkunu qegħdin inħarsu protezzjoniżmu. Dan huwa kummerġ ħieles u li aħna irridu framna nieħdu ħsiebu. Signor Rushback, minuta u nofs. Grazzi, settur ta' tassuti huwa globali, huwejjeċ ma drabi duru d-dinja qabel ma jisiru prodott finali fil-Europa u din hija dal rapport tekniku ew u bilanċa bejn l-informazzjoni li titinata l-konsumaturi, s-soċibilità madwar id-dinja kif ukoll kompetitività. Il-konsumatur għandu dritt li jkun jaf sustanzi kimiċi jinsabu fil-manufattur tal-prodott fejn mifejġej id-drab per eżempju. U eh, xistaw nejdu dwar il-bilanċ bejn tabella kbira ħafna f'prodott jew inkella tabella żgħira li eh, t-tikketta żejra li ssib fil-ħwejjeġ. U għalhekk iġidu nsibu bilanċ hawnhekk. Min il-rapport miexi fit it tajba imma il-rizultati ma' kummissjoni ġejn bis fit l-2013 u dan għandu jiprovdi għafas fuq il-kif konsumatur permezz it-tikketjar jista' jikseb informazzjoni preċiża dwar pajis ta' informazzjoni u iktar informazzjoni eh, li taċerta traċċibilità sħiħa. Jiena nittama li dan il-rapport se jwassal għal leġiżlazzjoni bis-sens sal-2013 u nittama illi u anzi kontenta illi il-Komissjoni qed tipprova tersaq il qudiem id-data għall informazzjoni sieħa għall konsumatur. Grazzi tassew. Grazzi, Sur Hena. Grazzi fil-2005 il-tmim ta' dan il-kotas ta' tessuti wasal għal ħafna dumping madwar id-dinja kif ukoll fl-Ewropa u dan għamel ħafna sara wkoll għall-ambjent u katastrofiku għas saħħa tal-konsumatur fl mill-aħħar. Irridu naraw li għandna miżuri li jistgħu jiżviluppaw l-impjeg, irridu naraw illi s-saħħa tal-konsumatur jittejjeb, hekk kif huma kondizzjonijiet ta' dawn il-ħaddiema fil-industrija ta' tessuti Aħna għandna għandna ħafna um, informazzjoni fuq il-markni ta' origini, ta' kompetizjoni, imma ta' kompozizjoni, imma rridu naraw illi dawn ikun disponibli fis-stati membri kollha. Iva, irridu jkollna l-mezzi illi nġildu kontra il-falsifikar, per eżempju. Imma u kol dan irrid iseħ fiħdan is-suq wieqed. Ah, dan hija li kwistjoni ta' rrida politika iżda b'xorti ħażina iktar qegħdin qattaw ħin biex nippruvaw inneħħu tuneżini minn fuq il- frontiera eh, bej Franza u l-Italja milli nittrattaw dawn tip problemi. Aħna, jekk inti trid tiċċaqla mal-Unjoni Ewropea, iktar hija faċ jekk tkun prodott mill bniedem. Grazzi Sur Salvini. Grazzi. Xaqni ringrazzja il-President tal komissjoni Kommissarju Tajani tal-xogħol li għamel. Aħna maħniex eh, soddisfatti pala Lega Nord għax għalina u dibattitu surreali għax dina lija hija dina ħarqu bina u bina għal-kollegi tagħna tal xalluk qed jgħidu li kulħadd qed jaqbel u rridu kollha naraw daqsi tal-ftar ħwejjeġ ikunu l-istess imma aħna qed nitkellmu dwar ħwejjeġ li aħsena kun nafhom fejn ġejjin. U finix jiġifieri inkun nafx qed jgħidu ħafna eh, konsumaturi eh, xiridu jgħidu wara nisimgħu dan il-dibattitu dan il-din l-awla kważi vojta Eh, din aħna li fl l-ewwel qarri kien hemm maġġoranza kbira fuq għadna li dan it-tekst kien bilanċat imma mal-kontra l-interessi ta' produtturi konsumaturi. U mbagħad dan isu kien falliment komplut, eh, sħiħ għaliex mbagħad kien hemm il-President Ungeriża ma rridx taf u hija turi wkoll li l-Ewropa għal darboħra hija beda mill-konsumatur ċittadin.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 li tikonna indikazzjoni ċara fuq it-tikketta eżattament l-oriġini tal-pajis mveġi, tal-prodott. U irridu u koll nindikaw il-drap li li biħsar dal-prodott din tuża. Ovvjament l-oriġini importanti tal-prodott għaliex aħna rridu nassumu li hemm kriżi għaddejja fil unjoni Ewropea u da minħabba ħafna settur inkluż dak tal-tessuti. Minħabba l-outsourcing il-produzzjoni iċċaqalqet għall-Azja. Għalek, eh, fl-Unjoni Ewropea jridu nsibu mezzi kif noħorġu minn din il-kriżi dan is-settur ta' tessuti per jiġu per eżempju anki il-bini tal-makkinarju, turizmu, l-agrikoltura, dawn kollha huma setturi li huma bikriti. Hemm ċertu produtturi domestiċi li huma żvantaġġ għax hemm ħafna dumping li ġejji minn pajjiżi mill-barra mill-Unjoni, mill-Vant, biet u għedina tamla ħafna diffiċli għal produtturi fl-Unjoni Ewropea biex ilaħqu magħhom u forsi il-produttur għandu jitnizzel ukoll fuq it-tiketta ħalli l-konsumatur kun jista' jara, forsi Bulgarija, Ungarija, Republika Ċeka, kun jistgħu jarfu jekk qed prodott li sar pajjiżhom stess. Importanti wkoll li wieħed ikun jabdu l-kwalità tal-drab u għalhekk għandna bżonn studji li jsiru. Grazzi is-Sinjura Rojtiva għal żewġ minuti. Kollegi, istanna kważi sena minn mindu maġġoranza kbira votaw għal proposta komprensiva għal markar tal dawn il-prodotti ta' tessuti jekk kif għalu li approfotaw l-inkow wara l-ewwel qari. Jiena napprezza ħafna xamlu rapporter oħrajn għaliex sal-aħħar minuta provaw negozjaw kompromess għat-tieni kom mal-Kunsill illi għandha tagħmilha possibbli illi ndaħlu fibri ġodda u fil-drapijiet u din tista' teb ukoll is-sikurtà tal-prodotti. Però jiena ma nafx għalfejn iwebsu surabsom il-Kunsill għaliex dawn ma rridux jimmarkjaw il-pajjiż ta' oriġini ma ikun hemm ukoll armonizzazzjonijiet tad-daqsijiet tal-wieġ u jiena ukoll irriżen puntata minn approċċ tal-Kunsill għax dawn qed jiġħdu id-dritt il-konsumatur biex ikunu jafu minn fej ġej il-biċċa kbira tiegħu il-prodott aħna mhux qed dwar affarijiet mistura aħna qed nitkellmu dwar li nassiguraw il-kwalità tal-prodotti Ewropej biex il-ċittadini kun guburi ta' dak li jgħadhom jistgħu jifilħu jipproduċu l-Ewropej minkejja il-kompetizzjoni kbira minħabba ix-xogħol irħis minn barra. U wkoll il-konsumatur kun jista' jevita li jkun hemm prodotti perikolużi li jatfadal ħafna minnhom fuq is-suq. Mhux qed nitkellmu dwar protezzjonizmu hawnhekk u jiena kuntenta għal-menu li kummissjoni l-esta li jagħmlu studju valwazzjoni ta' impatt li sal-2013 jiffoka fuq mhux biss fuq il-pajjiż oriġini ma kifu il-metodi normalizzati ta' trattament ta' prodotti daqsit u l-formazzjoni ta' sustanzi porikolużi dawk li kkawżaw allerġiji u l-bqija. Però Peress li il-Konsil iktar isa trid tipproteġi il-produtturi ta' tessuti milli ċittadini, maġur ta' ma nafx kemm ħaj jkunu lest jibidlu ma tagħhom. Iwa wkoll fidejn ovvjament illi nkonvinċu il-persuni wkoll il-ċittadini u l-gvernijiet tagħna lura f'pajjiżna jekk aħna rridu niksbu dan lan. U jiena nixtieq ningrazzja s-Sur Mandes u l kulħadd għal kisba li kellna llum grazzi. Grazie tassew. Signora Rojtova, natu l-kelma l-sursus tal-minuta. Grazie ta' sur President din il-proposta ta' regolament tajb li naqsmu għal xtejn simplifikazzjoni u l-armonizzazzjoni tal-dispożizzjoni leġislattivi differenti fl-Stati membri. Dan huwa sinjal koerenti mal-proposti tal-Kummissjoni fuq il- PMI e u anki l-tnejt tal-kompetitività Ewropea li għandha x'taqsam ma' settur tal-manifatturat. Bla dubju dan ir-regolament eh, jitejjeb l-innovattività u anki anki l-kompetitività u għalhekk tajb li ninnotaw li kompromess li ntlaħab l-introduzzjoni tal klawzula ta' eżami mill-ġita dikjerazzjoni konġunta tal-Parlament u l-Kunsill fuq l-indikazzjonijiet ta' l-oriġini jina mux qed jaħrab li t-tifsira politika din tista twassal għal preċedent u jwassal għal rezultat li kien tan diffiċli bejn il-Kummissjoni u l-Kunsill fuq il-prodott tal-oriġini li diġaġi ġiet ivvutata mill-Parlament fl-ewwel qari is-sena li għaddiet u di ma kellix taqsam biss mat-tessuti għalhekk il konsil importanti li hu azzjoni darba fuq kollox u din tiġi rappreżentata hawnhekk mill-maġġoranza tal-membri parlamentari hawn f'din is-sede għalhekk aħna ser nivvutaw favur il-proposta ta' regolament. Grazzi. Grazzi tassew. Sur Susta, Issa l-minuta nagħti il-kelma sur l-Orvin Morgantini. Membri onorevoli, dan ir-rapport għandu dispożizzjonijiet utli biex tissimplifika u tarmonizza dan is-suġġett, però jiena eh, dizappuntat mill-fatt li ma rnexxilix indaħlu fir-rapport referenza għal marka tal-oriġini għas settur tat-tessut Dan kien ikun ta' importanza prinċipali, garanzija ċittadini u l-konsumaturi Ewropej. Il-kompetituri prinċipali tagħna bħal Stati Uniti, il-Ġappun u anke ċ-Ċina diġà japplikaw għal ħafna żmien norma liġi analoga. Però l-Europa ma nistgħux nifhmu għal fejn donna qed iżżomm din il-kwistjoni irrilevanti u superflua il-marka tal-oriġini tista' jikkontribwixxi barra li tħejn u tħares il-kwalità li tipprevjeni li jkun hemm il-prodotti ah, qarrieqa. Fi Pratol kien hemm madwar 73,000 artiklu eh, prodott fals ta' prodotti tessuti, imitazzjonijiet, falsifikazzjonijiet li ġejjin mill-Azja, u li edin jimbiħu verament eh, pe prezz bax u għalek il-manifatturat l italjan jinsa fuq saħi u għalek kolli najt li l-Unjoni Ewropea jgħal tal-axar l-edha tiħu għazzjoni fuq dawla farid. Grazzi. Frau Komi, Sie hatten eine Frage an Herrn. Signora Kom, jider li għandek mistoqsija għassur Morgantini. Iva, ta' bilħaq nishtin insaqsi li kollegi tal-partit tal-Lega Nord xamlu xam il-partit ta'kom waqt il-negozjati fi trialogu għal dak li għandu xieqsam eh, kienem il-prezenza ta'kom kontribut attiv minnaħa tijaj u tal-IPP. U għalek tajb li nikritikaw, pero tajb li nadmu kol fl biex niksbu rezultati u mux biss nqodu najdu laffajt fi xej. Biex nsi fag beqntom, Morganti? Tixtieq twieġeb sur Morgantini. Mela, fl-ewwel qari fil-Kummissjoni eh, għadda test ieħor kien hemm infassal ċertifikat ta' oriġini tal-prodott. Ma nistgħux nifmu għalfejn il-Kunsill Ewropew kif ukoll il-Kummissjoni rħew idejhom fuq dan il-test. Aħna għalina dan ir-rapport mhux ser nivvutaw favorija minħabba nuqqas ta' referenza ta' ċertifikat ta' oriġini. Fin danka kollegi Morganti Morganti. Grazie tassew. Signora Morganti, nisa nasimaw minn Signora Gardini, għazoċ minuti. Grazie ta' sew, Sur President, onorevoli kollegi, Kommissarju, jena nemmen li aħna l-koll edin hawnhekk biex nevalwaw rapport li għandu ċertu nuqqasijiet għax nasib aħna l-kol kemm aħna xtaqna naraw xi ħaġa aktar ambizzjuża eh, kif ngħidu f'dan il-Parlament. Però ta' bilħaq naħseb aħna l-kol narfu l-fatt li ninsabu fi triq tajba. Jider ċar li hija sistema obbligatorja ta' tikketjar fuq il-prodotti kollha ta' ħwejjeġ teħtieġ aktar kontroll li niġġieldu aktar il-falsifikazzjonijiet, il-legalità. U għalhekk aħna din naraw li l-kol qegħdin nifirħu l-fatt li permessa dan ir-rapport indaħlu l-obbligu li nittikkettjaw dawk il-prodotti li mhumiex tessuti imma li ġeji minn partijiet tal-animali u għalhekk forsi jkun aktar faċli nqablu dak it-tip ta' kummerċ li jippermetti fil-tana bħedħul illegali u jkollu pereżempju um, tip ta' materjal li ġej mill-materjal ta' suf tal attus minn flok tal-kelb. U għalek, rridu naraw minn fejġejjin dawn il-prodotti, pajizi ta' oriġini li normalment mumiex imħarsa. U għan tal-konsumatur, tal-produtturi, -tal tat-tfal, tal-konsumaturi, għalix it-tekketti huma l-garanzija l-konsumaturi ċittadini tagħna. Pero, naħseb li l-koll nkunu qegħdin narfu li din hija ġlida li rridu nirbħu il-koll kemm aħna flimkien ma' dina għaliex xkif iftakkar il sur kommi din hija ġlida li bdiet minn zminilu ilu u llum qegħdin nimmarkaw punt importanti. Dak li tagħmel il l-konsultazzjonijiet mal-konsumaturi ser ikun punt fundamentali mhux biss qasam tal-tessuti ma' fejn foqs moħra fejn ħafna drabi għadna li il-konsumaturi l-ori il-punt ta' denominazzjoni tal-oriġini. Da sar ikun punt prinċipali il-konsumaturi li tikun jaraf. U nixtieq nħeġġeġ il-kollegi kollha speċjalment li ħadmu minn ta' uddin fuq dan is-suġġett partikolari. Grazie. Dank Frau Kollegin Gardini. Grazzi tasser Signora Gardini, mela issa għandna l-proċedura catch DI. Il-Onorevoli Galpils. Grazzi tas-Sur President. F'dan ir-rapport meta konna din id-dikotġjaw l-interessi tal-konsumaturi, aħna ħadna ħsibhom ħafna il-dritti tal-konsumaturi. Dawn ma' miżuri li il-konsumaturi jaraw valur miżjud permezz tal-Unjoni Ewropea. Is-sitwazzjoni preżenti tfisser li hemm żvantaġġi ta' kompetizzjoni għall-Unjoni Ewropea. Dan ifisser li aħna rridu nħarsu lejn latti legali li għadhomx applikabbli. Ir-rapporter għandu raġun, m'għandniex evidenza biex inkunu nistgħu nħarsu lejn is-soluzzjonijiet Allura rridu nħarsu aktar mill-qrib, rridu nevalwaw jekk hemmx rabtiet ta' kwimiċi, ta' sustanzi sintetiċi f'dawn il-prodotti li jistaw jikawżaw reazzjoni ta' allerġiċi għalhekk fil-futur iridu nħarsu aktar b'attenzjoni lejn kwalità u anki l-intraċibilità ta' dawn il-prodotti. Issa, Grazzi, waqafna diġa, temmejna il-proċedura tal-catch DI, pero għanna kollega iħor, onorevoli iħor ix jitkellem. Il-President jgħid l-Onorevoli biex jixal il-mikrofonu. Iċ-ċittadini Ewropej għandhom ikunu jarfu x'qed jilbsu u dan ir-regolament ser jgħinhom biex jevitaw prodotti li għandhom huma mammuli minn tessut li ġej mill partit mill-annimali tali materjali normalment ma jkunux eh, ma jkollhomx tikkjattjar partikolari u l-konsumatur ma jkunux jafu dan u ma jkunux jafu anke minn xi xinu magħmul il-prodott li jixtraw. Din il-leġislazzjoni diġà teżisti għal żraben u tipprovdi l-konsumaturi bl-istess livell ta' informazzjoni meta jiġu biex ixxu issa il-ħwejjeġ tagħhom. Hemm ħafna affarijiet li nistgħu niksbu minn din il-proposta u l-Kummissjoni għandha tistudja wkoll rabtiet possibbli bejn materjal dannus u kimiċi li jistgħu jiġu użati fit-tessuti li jistgħu jikkawżaw reazzjoni tal-allerġiċi, applikazzjonijiet futuri ta' tessuti għal fibri għandhom jinkludu data xjentifika għal reazzjoni tal'lerġiċi allerġiċi possibbli jistgħu jkollhom dannu fuq il-saħħa tal-bniedem. Dawn il-proposti jirrikjedu jar li juru minn fejġej il-prodott u dan jgħin il-konsumaturi, grazzi. Grazzi tassew. Is-sur Nirringrazzja li sinjora Prendergast u nagħti l-kelma mal-ewwel l kummissarju Tajani, grazzi tassew sur President jiena nemmen li dan id-dibattitu mhux id-dibattitu tekniku imma dibattitu politiku li jaqa' taħt il-qafas ta' għażliet favur l-ekonomija reali minnaħa tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u f'dan il-każ il-Parlament il-Kummissjoni u anki il-Kunsill. Il-Kummissjoni Ewropea, il-Kummissarju għall-Industrija biħsibu jimxi sabiex jappoġġa l-politika tal-intraprizi, l-politika tal-industrija, l-SMEs, sabiex bekk jagħti tweġibiet lill ċittadini tagħna anke għal dak li għandu xieqsamma ma' il-kwalità tal-prodotti li ġejjin mill-industriji tana stet. Il-kompitività tas-sistema Ewropea titkejjel anki fuq il-kwalità tal-prodotti għal dak li għandu xieqsam mal-ħarsien tas-saħħa ta' ċittadini tagħna. U għalhekk il-Kummissjoni Ewropea qed terġa' tniet mill-ġdid il-lejla fit-tmim ta' dan id-dibattitu il- ħtieġa u il-xewqa li nimxu l-qoddim biex nolħu il-prodott made in. Anki nilħu iż-żminijiet eh, biex intemmu x-xogħol tagħna nix nassikura li sur Kansjan u l-onorevoli kollha li urew tħassib għal dewmien, però kif għattilkom matul l-intervent introduttorju tiegħi l llum diġà tlabt is-servizzi biex imxu l-qudiem tlabtom biex ikomplu jaħdmu fuq din il-triq sabiex bekk il-Komissjoni Ewropea dejjem tkun edha tagħti l-appoġġ tagħha għal mejdin kemm għandhom xi jaqsmu għal prodotti interni kif ukoll il prodotti li ġejjin jew importati fih dan l-Unjoni Ewropea. L-appell li qed inħeġġeġ lill-Kunsill lejla u li d dibattitu wara kollox ma' mux għet najt li ma wassalx ma ħasatx il-frottija għalix kif għadna moċċar il-konsil ta' ħafna appoċ għal klawżoli li aħna din niddiskutu, niddiskutu l-lejla li jaċċavetta tal-dibattitu politiku tal-lejla il-Kunsil huwa lest li jipprova jikseb ftejim mux li murlura ma li ħares il-qoddim jitfit ma l-Kommissjoni u l-Parlament biex jagħti tweġibit konkreti li ċittadini. Ninsisti li il-kwistjoni ta' traċċabilità għandha x'tasam mal-kompetitività tal smis u kif kien l-impenn tiegħi fuq kollox u li intemmu Meta jiena in ħtart bħala komissarju eh, fisem l-SMIs u kol li inkomplu il-xol tal-komissarju ta' qabli ser inkomplu indefendi il-saħħa tal-konsumaturi permezz prodotti ta' kwalità li ser ikunu l-uniċi prodotti kompetitivi fuq issu internazzjonali għax il-kompetitività tal-prodotti tal-Unjoni Ewropea jitkejjel fuq il-kwalità. U għalhekk jiena nemmen li huwa ferm importanti li inkomplu naħdmu Jiena nisab sodisfat tal-ftejm li ntlaħaq bejn il-kolleġislaturi kif tafu il-Parlament u l-Konsil huma li jridu jevalwaw fit-tini qari, però il-Kummissjoni Ewropea għandha l-intenzjoni li terġa' tibda tuħsib l-inizjattiva politika u tniet mill-ġdid u l-Kummissarju għall-Industrija għandu l-intenzjoni jaħdem mill-aktar fis biex nippermettu l-prodotti tagħna biex ikollhom ħarsin għal kompetitività tal-industrija u l-sħarsin tal ċittadini tagħna. Qabel nikkonkludi nixtieq ngħid li nixtieq nfakkar l-impenn tagħna biex inpoġġaw l-innovazzjoni tal-settur tat-tessuti u tal-ħwejjeġ u dan huwa mod kif nistgħu niddefendu il-tessuti tagħna, però nixtieq niggarantixxu Garanziji oħra wkoll nix infakkar qed nitkellmu fuq l-elaborazzjoni ta' trasferiment ta' riżultati tal-riċerka, il-bidla tal-prodotti u servizzi konkreti u anki dawk tal-kummerċ. U għalhekk aħna qed inħejju komunikazzjoni fuq l-aspetti fundamentali tal-kompetitività tal-industrija tal-moda. Dan biex nifmu li l-imprizi tagħna jridu jkunu mħarsa li memx ħolqien u żvilupp u impjieg f'kuntest ta' ekonomija soċjali tas-suq fejn dan is-suq huwa strument prinċipali fl-ħdan l-Unjoni Ewropea, però is-suq ma jagħmilx sens jekk ma jkunx hemm għan aktar olju aktar importanti minn dik tal-politika soċjali. Grazzi. Fin danke kollegi Tajani. Grazie tassew l-Kummissarju Antonio Tajani, sa' fissem il-Konsil, Signora Giri. Grazzi tasse, Sur President. Jina nishti fil-qosor nwieġa pal numru ta' kommenti li aħna smajna. Ħafna nies fuq il-marka tal-oriġini u fil-fatt din kienet l-aktar parti interessanti tad dibattitu kollu kemmu. Din miex biss kwistjoni fiħdan il-negozjati tal-Parlament, ma anki fil-Kunsil aħna trattajna ma' din il-kwistjoni fit-tul Aħna xorta waħda għadna mar nexxilni xintemu negozjati fuq il-proposti orizzontali, għal din ir-raġuni ma naħsibx li tkun idea tajba li noħolqu preċedent. Iġifiri li ma nixtieqx noqot nasal imbasal il-konklużjonijiet minn issa. U għalhekk aħna ħarisna lejn il possibilitajiet differenti li jeżistu u hemm possibiltajiet għal marki tal-oriġini u anki il-manifatturat u diġa' użaw marki tal-oriġini għabbażi volontarja. Issa, jekk aħna kellna xi kriterja partikolari għal dak li għandu xi qasama din is-sistema volontarji, naħseb li jkun hemm distorzjonijiet fil-kompetizzjoni li jridu jiġi evitati. Jien naħseb li dan l-istudju li l-Kommissjoni ser eh, tagħmel rigward il-possibiltajiet ta' kimiċi perikolużi li jeżistu dan għandu jiġi bla dubju investigat. Aħna aħna iddeċidejna fuq soluzzjoni li ili ninkludu klawzola ta' reviżjoni u anki namlu premessa fit-test. Jina u kol kontenta li għetnara li s-sinjura l-onorevoli Lara Komi li hija l-aktar eh, persuna marfa fuq dan is-suġġett qalet li jitħoss li din is-soluzzjoni ser tkun aċċettabbli u tkun soluzzjoni adegwata u waħda li tkun isservi bħala bażi għal ġejjeni. Jina u koll nirringrazzja l daw kolla li ħadu sem f'dan id-dibattitu, naħseb li ħaġa tajba li jissa għanna roadmap għal ġejjini. U numru ta' kollegu kol semmew li aħna irridu niprovaw, nġildu prassi li jistaw joħolqu distorzjoni. Il-konsumaturi għandhom ikollhom għażla ġenwina u għalhekk nixin nirringrazzja li shadow rapporters għal darboħra. U nixtieq ukoll nirringrazzja l-membri tal-Kumitat Imko jina ħdimt mod konstruttiv ma' kulħadd ma' daw kollha involuti u nirringrazzja l kulħadd tal riżultat li rnexxinna niksbu. Grazzi s Signora Gori, mela biex nagħlqu dan id-dibattitu nagħtu l-kelma mill-ġid lis sur Manders għal bħala rapporter. Grazzi s sur President. Ma nixtiqux il-protezzjonizmu aħna irridu kummerċ ħieles dan dejjem kien lantana, però nżommu f'moħħna wkoll l-informazzjoni tal-konsumatur bil-teknoloġiji ġodda li jeżistu. Uħut mill-kollegi tagħna qalu li rridu napplikaw xaġa partikolari, però jekk aħna rridu napplikaw eh, xaġa partikolari li ż-żewġ istituzzjonijiet l-oħra ma jridux, ovvjament da mux ħaj kiseb Jina rajt li l-Kummissarju Tajjani meta u kien appoġġa il-kompromess tagħna. Jiena qed indur lejn il-Ministru u qed nitlob lill-Sinjura biex tassu biex tieħu l-istess imġi turi l-istess imġiba bħas-Sur Tajjani għaliex b'dan il-mod imbagħad aħna kun nistgħu naraw li aħna qegħdin nelaboraw leġizlazzjonijiet li sejrin tepa l-konsumaturi l-industrija u anki għalina stessa għaliex wara kollox aħna naħseb irridu Naħdmu b'dan il-mod. Grazzi tassew għall appoġġ takom il-Kummissarju Tajjani, grazzi tassew u grazzi minn qabel għal riċerka li intom ser tagħmlu eh, biex tinvestigaw. Nittama li l-Kunsil ser t tikkonvinċi l-kollegi tagħha biex aħna tinformawhom li qed naħdmu b'mod pożittiv. Fil-ġejjieni mbagħad aħna ser naraw jekk din it-triq li qed nieħdu u se tkun eżemplari għal numru ta' setturi li jistgħu isegwu l-istess triq tagħna. Ġifieri aħna mhux qed nibżawruhom fuq il-mozzjonijiet imma qegħdin nalaboraw leġiżlazzjoni, leġiżlazzjoni li wara kollox issir grazzi għal ċifri tekniċi, informazzjoni teknika u tkun leġizlazzjoni aċċettabli minnaħat ta' kulħadd u li bla dubju twassal għal eh, ġid fl-Ewropa. Grazzi l kulħadd għal kooperazzjoni. Grazzi ta' sew Sur Manders u hawnhekk aħna nalqu dan id-dibattitu u l-votazzjoni ser issir għada fin-nofsija. Naddu għal punt li jmiss fuq il agenda tana tal-lum għandna mistoqsijiet orali